Okay, we can move on to the next point. Nistaw naddu mela għal punti li miss u issa se nkomplu bl-iskambju ta' opinjonijiet mal Viċi President Dobrovski u il-Kommissarju Gentiloni nirringrazzjom tal-li accettaw li jibqaw maħna si oħra fu il-dialogu fu il-labboċ tal-pajiz eh, pjanijiet budgetarji għal pajjiżi ta' żona tal-euro u anki pożizzjoni fiskali għal żona tal-euro. Issa nagħti l-kelma lil kull wieħed mill kummissarja għal mhux aktar minn sitt minuti u mbagħad ikonna eh, il-mistoqsijiet għand il-membri. Kummissarju Dombrovski, grazzi Signora President, onorevoli membri biex inkomplu diskussjoni tagħna fuq is-semestru Ewropew issa se nifokaw fuq il-deċiżjonijiet fiskali. Il-Kummissjoni ta' qabel adottat il-pakket fiskali fil-20 ta' novembru ta' sena li għaddiet li tinkludi possibilitajiet dwar abbozz ta' pjanit budgetarja pajjiżi ta' zona euro u eh, dawk u anke rumanija u l-Ungerija l-opinjonijiet tagħna fuq il-politiki budġetarji għal pajjiżi tal-żona euro biex nipromuovu politiki fiskali sodi kif maqbula skont ir-regoli u nappoġġaw il-koordinazzjoni tal-politika fiskali fiż-żona euro. Palma tafu l-opinjonijiet tagħna kellhom l-appoġġ tal-grupp tal-euro tax xar li għadda Aħna se niddiskutu dawn l-opinjonijiet ma'kom illum sabiex l-eżerċizzju jsir iktar demokratiku effettiv. L-opinjoni tagħkom hija importanti b'kollox Since 2002, Għall-ewel darba mill-2002, ebda stat membru ta' zona euro muqijat parti mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. Il-disa pajizi għandhom surpluses nominali u disa u ma' mistennija illi jilħu il-lan budgetarju fuq medja fuq terminu medju ta' zmin l-xejra hija pożittiva Imma iktar importanti dawn it-titjib jirrifletti il-kondizjonijiet ekonomiċi u finanzjarji pozittivi li kellna f'dawn l-aħħar snin bil-espansjoni ekonomika u tnaqis kontinwu tar rati tal-interess fiż-żona tal-euro. Imma l-affarijiet qegħdin jinbidlu u dan iġibni għal aħbarijiet li ma tantx huma tajbin. Fl-aħħar sena rajna djufija tal-ekonomija Ewropea u dik dawk dinjin il- l-esportazzjoni naqset u anke l-produzzjoni naqset ukoll. Tini net rajna ħafna differenzi bejn l-istati membri kemm f'termini ta' situazzjoni budgetarja u anke l-pjanijiet budgetarji rajna li disa pajjiżi huma konformi ma' rekwiżiti tal-patta stabilità u tkabbir, tnejn huma essenzjalment konformi u tminja eh, għadin friskju li ma jkunux konformi. Paolo se jitkellem iktar dwar dan fost il-pjanijiet budgetarja għal 2020 li sibra hemm pajjiżi li għandhom dejn kbir, Belġu, Spanja u Franza għandhom ħafna dejn vis-a-vis il-GDP, l-Italja um, għanda um, dejn li ċedib 136 tal-PDG dawn l-erba pajjiżi ma użawx il-żminijiet ekonomiċi favorevoli biex jirranġaw il-finanzi pubbliċi tagħhom. Dana iħassibna għaliex il-dejn oli jinaqqas il-kapacità tagħna biex nirrispondu għax xokkijiet ekonomiċi u pressjonijiet mis-suq Eh, l-istati membri jridu jużaw l-odot li għandhom biex ikunu lesti għall sfidi tal-futur. Kif eżattament jiddependi mill-situazzjoni eh, tal-pajis, għal-pajizi li għandhom ħafna dejn, l-aħjar u għalli naqsu d-dejn, imma għal dawk li għandhom spazju fiskali għandhom jużawħ. Fil-ħarifa li għaddiet l-Awstrija, l-Belġu, l-Portugal u Spanja il-koll eh, prezentaw ebda bidla politika għal pjanijiet budgetarji tagħhom. Il-gvernijiet tagħhom ma kellhomx setat budgetarji saħ minħabba l-elezzjonijiet fil-każ tal-Portugal il- L-abbozz tal-pjan budgetarju għal-ġornat ġi prezentat fi 17 ta' ġeċembru ta' sena li għaddit u aħna ħriġna opinjoni fi 15 ta' jannar konkludejna li l-Portugal miexi fi triqtu sabiex ikunem iktar konformita. But at the same time... Il- il-Kommissjoni tara illi hemm riskju illi ma jkunx hemm konformità mal-pat barra minn hekk il-ħarifa li għaddiet il-Kummissjoni proponiet il-Kunsill eh, adotta rakkomandazzjonijiet għal eh, proċedura ta' devjazzjoni sinifikanti għall-Ungerija u Rumanija. Dawn iż-żewġ pajjiżi ma korreġewx il-budget tagħhom eh, skont kif ġie rekomandat. Barra minn hekk Rumanija issa qiegħda taqbes eh, il-valur il Eh, ta' referenza għal tal biktar minn 3% tal-PDG u il-gvernijiet ta' qabel kellhom politika fiskali eh, eh, espansjonarja meta kienem żmien ta' tkabbir kbir l-istati membri li ħaft fu l-opportunitajiet li kellhom irnexxilhom innaqsu id-dejn tagħhom u issa għandhom spazju li jista' jintuża biex uh, jinvestu biex jindirizzaw sfidi fil-futur. L-istati membri li għamlu ftit li xejn sports um, sejbatu. Grazzi ħafna u issa nistenna biex nisma l-opinjonijiet ta' Now I give the floor to Paolo Gentiloni. <coughs> Thank you, madam. Uh... Grazzi, signora. Jiena nishti nżid xi ftit kummenti eh, għaliex uh, minnaħa bil-lat pozittiv il-deficit tal-gvern aggregat ta' zona tal-euro jrid joqgħod taħt il-1 fil-mija tal-PDG għall-2020. Ebda stat membru ta' zona tal-euro mu ijat fil-proċedura għal deficit eċċessiv u disa pajjiżi se jilħu l-anijiet għal medda medja ta' żmien għal eh, l-2020 barra minnek id-dejn tal-gvern għal zona tal-euro se jkompli jonqos għal madwar 85% tal-PDG fl-2020 barra minnek imma mill-banda l-oħra l-attività ekonomika um, naqset mod eh, sinifikanti fl-aħħar snin u kif għadna fil-previżjonijiet tal-ħarifa it-kabbir mhux se jirkupra ajr Aħna se naġġornaw il-previżjonijiet tagħna xahar id-dieħel imma maħniex qed nistennew li se jkun hemm xi bidliet kbar hemm riskju ukoll estern ġej minn barra u l-firmar tal-ewwel fażi tal-ftehim bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina jidel se jkun biżejjed biex ibiddel din il-sitwazzjoni globali barra minn hekk l-istampa fiskali mtejba taħbi differenzi kbar bejn l-Istati Membri bħal livelli tad-dejn, Eh, distanzi biex jilħqu l-għannijiet budgetarja l medda medja ta' żmien u s-saħħa tal-pjanijiet budgetarji tagħhom meta inħares il-pożizzjoni fiskali aggregata għal żona tal-euro, il-budget budgets iridu jibqgħu fis-surplus u maħsub li dana se jonqos xi ftit din is-sena u jwassal għal pożizzjoni ftit espansjonarja dan huwa tajjeb għad kabbir fiż-żona tal-euro kollha kemm il- eh, ir-rotot li qabdu l pajiz individwali jitolbu għal aktar differenzjazzjoni kif qabbel li madana dan jrid isir b'mod koordinata aħna rridu nqisu kemm għandu eh, marġni ta' manuvra kull pajjiż u nevitaw kemm jista' jkun miżuri fiskali proċikliċi l-istati membri ta' zona tal-euro eh, qablu ma dan l-approċċ u diskutew l-opinjoni tagħna f'Diċembru li għadda Issa kif qal Valdis hemm disa' pajjiżi li huma konformi mal-patt ta' stabilità u tkabbir, tnejn minnhom il-każ tal-Ġermanja u l-Olanda eh, nilqaw l-ewwel passi lejn politika fiskali iktar espansjonarja u dinamika dana jappoġġa tkabbir ekonomiku ta' dawn żewġ pajjiżi u anki ta' żona tal-Ewro kollha kemm u l-Unjoni Ewropea u għal dan aħna nistiednu lill awtoritajiet Ġermaniżi u Olandiżi biex joħorġu iktar e, infiq biex jappoġġaw l-investiment. Issa kif intqal ukoll in-nuqqas ta' konsolidazzjoni f'pajjiżi fejn hemm dejn oli u riski ta' sostenibilità għadhom ta' tħassib għalina b'mod partikolari l-Belġju, Spanja, Franza u l-Italja ma jekmu ma konformi la ma l-aġġustament irrakkomandat lejn il- lan budgetarju fuq medda medja ta' żmien u laqqas mal eh, il-benchmark għat naqis ta' dejn Memx Eh, aħna evalwajna u koll il-pjanijiet tal-Spanja u tal-Belġu li għallu musbiħsibom jamlu ebda bidla fil-labbozz tal-pjanijiet budgetarji tagħhom. Il-Portugal u l-Slovenja għedin innaqsu il-proporzjon tad-dejn tagħhom pass soddisfaċenti u fil-Slovakkja u l-Finlandja diġa naqsu il-livell ta' dejn tagħhom għal inqas minn 60% tal-PDG. Il-Kummissjoni ikkonkludiet li dawn l-erba' pajjiżi qegħdin jitbedu mill mill-rotta meħtieġa għall aġġustament sabiex jilħqu l-anijiet fuq medda medja ta' żmien tagħhom. Il-grupp tal-Euro qabel ma dawn il-konklużjonijiet imma kultant din il-konsolidazzjoni il konsolidazzjoni Per eżempju, il-tnaqis ta' dejn u għalek, il-diskussjoni li kena qabel fuq il-konsultazzjoni futura fuq il-qafas fiskali se tkun opportunità għalina biex niddiskutu kif dan jista' jittejjeb Mela biex nala il-dak li skoprejna mill-pakket fiskali l-istati membri iridu jkollhom politiki budgetarji prudenti u dak li għandhom marġni jistaw jużawa biex iżidu eh, l-investiment dan l-approċ differenzjat se jaħdem jekk naħdmu fl-imkien jekk insaħħu l-koordinazzjoni tal-politiki fiskali tagħna. Grazzi ħafna. To question continue our cooperation. Thank you very much. Now we move on to the questions. The first... Sinaddu għal-mistoqsijiet issa mill-PPE Siegfried Mudison. Zewċ minuti u mux aktar. Grazzi ħafna, Signora President. Merħa eh, Vice President Dobrovski, Komissarju Gentiloni, f'dan il-Komitat l-ewel net fuq l-finanzjament tal-Patt Ekoloġiku għalix il-finanzjament ta' dan il-Patt se jiddetermina jekk il-pat jirnexxix jew le x'impatt fiskali taraw fuq livell tal-istati membri nazzjonali sabiex nifinanzjaw il-patt ekoloġiku jekk taraw xilli hemmx riski potenzjali sabiex il-pajjiżi jilħu l-miri fiskali tagħhom. It-tieni mistoqsija, il-Bank Ewropew l-Investiment meta se jintervjeni? Taħsbu li se jkun hemm iktar finanzjament mill-EIB, iktar krediti l pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni fiskali iktar dajfa u ma jkunux jistgħu jimmobilizzaw ħafna risorsi pubbliċi uh, fuq livell nazzjonali. Dan kien l-ewwel suġġett u t-tieni suġġett li xtaqt eh, nitkellem fuq u Kummissarju Gentiloni wa inti tkellim dwar ir-rieżami ta' 2-pack u 6-pack sabiex ikun hemm aktar semplifikazzjoni. Naħseb is semplifikazzjoni hija ħaġa tajba U permezz kelma semplifikazzjoni jiena nifhem li regoli iktar ċari, aktar sempliċi, imma mhux regoli iktar dajfin. U jiena nistaqsi x'taħseb dwar il-semplifikazzjoni ta' two pack u six pack mod partikolari sabiex ma neddux il-konsolidazzjoni fiskali u fl-istess ħin nifacilitaw investiment fit teknoloġiji ambientali. U l-aħħar punt, Sinjura President, li għat qabel fuq il-patt ambientali semmejt il-Rumanija u għat li politika fiskali espansjonarja f'termini ta' eh, f'momenti ta' tkabbir kbir. Issa bidla fil-gvern fil-Rumanija, hemm gvern li issa jirrit jikkonsolida l-budget tiegħu, imma il-gvern ta' qabel ukoll kien qal illi se jżid il-pensjonijiet b'40 fil-mija din is-sena li huwa ħafna. Issa jiena inti tara illi hemm bżonn illi dawn il-miżuri fiskali hemm bżonn illi forsi nistennew ftit ta' e- hemm xi riskju li Rumanija ma tilħaqx il-miri fiskali tagħha jekk dawn il-miżuri kollha jiġu implementati. Grazzi ħafna. Kummissarju Dombrovski. Mela l-ewwel fuq il-finanzjament tal-patt ekoloġiku. Biex nifinanzjaw dan il-patt ekoloġiku, għalhekk għandna dan il-pjan ta' investiment sostenibbli Ewropew, sabiex inkunu nistgħu nimmobilizzaw għalmenu triljun ta' euro. Min issa sa' 10 snin oħra u f'dak il-pjan ta' investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew irridu kol natu appoċ li reġuni u persuni li liktar huma fetwati minn din it-transizjoni, pal per eżempju il-reġuni tal-faham. U l-impatti fiskali, xinu ma riski? Iva, dwar l-impatt fiskali, per eżempju il-programmi li għedin proponu, il-mainstreaming fil- Eh, budget eh, għal l-SDGs, self mill ib dan kollu jirrikjedi konfinanzjament eh, nazzjonali fil-kas tal-fondi Ewropej għandhom impatt fiskali f'kas jekk l-istrumenti ta' self jintużaw u Aħna diġa fil-patta stabilita u tkabbir għanna um, investment loans li, illi jiddirizzaw propju din is-sitwazzjoni il Mbagħad il-kriterju għal distribuzzjoni kienu l impiegi fil-setturi li għamlu użu intensiv ta' l-enerġija, prezenza ta' industrija um, estrattiva, u l-istati membru u kapacità tagħhom illi iħallsu jiġifieri dan huwa fattur li huwa inversament proporzjonali li jfisser illi il-pajjiżi iktar fqar u reġuni iktar fqar jirċievu iktar. Mbagħad fuq is-sitwazzjoni fiskali fir-Rumanija, iva, ir-Rumanija ma wetqitx il konklużjoni tal kunsell u qabżu il-6% ta' deficit eh, issa se jibdew proċedura ta' għal eh, deficit eċċessiv. Issa jridu konna natu daqatajn ġenerali lej l-affarijiet ma nistawx naqbdu fuq element wieħed biss, irridu naraw l-istampa kollha kemmi fuq in-nefqa, imma fil-każ ta' Rumanija anke fit-tħul għaliex ir-Rumanija uh, eh, pis tal-taxxa meta meta mqabbel mal-GDP hija l-iktar baxxa fil-Unjoni Ewropea. Uh, yes, uh, for sure the... Iva, Bradubju il-finanzjament tal-Green Deal u l-pjan ta' investiment u sfida u ma sfida daw. Aħna nafu anki f'analiżi tagħna. Triljun mhuwiex propju eżattament dak li hemm bżonn. Huwa parti biss mill-investiment li hemm bżonn. Issa kif se joħroġ dan l-isforz se uħroċ minn sorsi differenti. Naturalment, eh, il-fondi Ewropej, kofinanzjamenti nazjonali, banek ta' promozjoni nazjonali, illi se jkunu impenjati ħafna f'dan il-pjan. Mbagħad l-isfida vera hija kif nistaw niffaċilitaw il-finanzjamenti u l-investimenti privati u pubbliċi. Dina se tkun diskussjoni li se jkunna fi xhur li ġejjin, għandna bżonn hawnhekk deċiżjonijiet mhux biss fuq ir-regoli fiskali six packs u two pack, imma anki fuq it-taxxa, fuq il-regolament anki tal-għajnuna statali. Għal daqstant dan se jkun proċess biex natu l investituri stampa ċara ta' fejn għandhom jinvestu. Tini punt, Iva, hemm ir-riskju ta' diluizzjoni tal għanijiet makroekonomiċi tagħna, però għandna wkoll qudiemna ir-riskju li nitilfu opportunità <clears throat> meta l-President jgħid illi il-Green Deal hija l-istrateġija tagħna l-ġdida għad kabbir irridu nifmu, irridu nifmu perfettament li dinja sfida għalina. Aħna qegħdin nikkonċentraw l-isforzi tagħna fil-finanzjament tal-Green Deal u tal-investimenti li huma marbutin mal-Green Deal. U dan mhuwiex mod biex ninsew l-anijiet makroekonomiċi tagħna. Imma dan huwa mod reali kif nistgħu nipromovu it-kabbir fid-Eurozona u fl-Unjoni Ewropea. Issa, għanna il-mistoqsijiet minn Antonas Fernandez. Grazzi ħafna, President, għan itkellem bl-Ispanjol ħana tlet mistoqsijiet. L-ewwel nett. Dwar il-qafas ta' regoli fiskali li għanna bħalissa, kif eh, tafu għaparti mit-two-pack, il-six-pack, il-pattat kabbir stabilta, hemm trattat fiskali illi ilu żmien ma jiġi pratikat bħala parti mill-laki. Insomma, jina jekk fimtew il-Kommissjoni fil-ġemat li ġejjin ħat tagħmel proposta biex nirrevedu dan il-qafas ta' regoli fiskali kollha li għandna. U għalhekk xtaqt insaqsik. Insaqsikom anzi. Jekk taħsb jekk taħsbux li ħatamlu eżerċizzju li jmur li l minn sempliċi riflessjoni. Fil-mandat li għadda kena ħafna white papers, ħafna dokumenti b'riflessjoni, ma naħseb li bħalissa wasalna f'punt fejn għandna bżonn iżjed milli sempliċement noqogħdu naħsbu nirriflettu. Ħaġa oħra, fil-ġimgħat li għaddew ġi preżentat il-mekkaniżmu ta' tranzizzjoni ġusta. Il-font jinkludi fih possibilment anka reviżjoni tal-regoli għal-għajnuna mill-istat. U Il-mekkanizmu jinkludi wkoll proposta għata tal-Kummissjoni biex tingħata linja ta' kreditu ġdida lis settur pubbliku. Dil proposta għandha titressaq f'Marzu. Sejna naħseb lekk nirrevedu il-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, nittama li l-Kummissjoni wkoll tipproponi illi jkun hemm reviżjoni ta' eh, kif jingħata l-kreditu lil dawn il-kumpaniji biex bekk l-istati membri li liżiet għandhom dejn u koll ikun jistaw jgħaddu il-proċess ta' tranzizjoni biex il-tranzizjoni ma ssirx biss fl-istati membri jizjet sinjuri billi nirrevedu regoli tajnuna mill-istat. Issa, għandi mistoqsija u koll oħra fuq eh, meta ħata ġustaw il-limiti, grazzi. Grazzi, Sur Dumbrovskis. Grazzi tal-mistoqsijiet. Mela l-ewwel fuq il-qafas friskali, aħna ġat tkellimna fuq da fil-round preċedenti ta' diskussjonijiet. Attualment, fil-fatt, aħna qed nagħmlu reviżjoni ta' six pack two ta' two pack. U iva, għanna <clears throat> namlu evalwazzjoni anki ta' regoli attuali tagħna u nibdew konsultazzjoni pubblika anki fuq l adġustamenti anki fuq regoli. Nixtieq ngħid ukoll illi se jkun importanti anki din ibnu konsens fuq dan fi sens li jekk aħna se neftu ir-regoli fiskalu fiskali biex insibu pożizzjoni aħjar minn issa flok ma flok ma namlu dibattitu diviżiv ta' snin twal huwa importanti li nsibu konsens u nitamaw li nkunu nistaw naslu għal għal tri ċara li ridu aħna nimxu fija. U li konna bazi fiskali anki ċara u tajba għal da. Umbat fuq il kwestjoni ta' fonta tranzizjoni ġusta. L-approċ fuq dan il-font diġa aħna għadna E wieħed mill-approċċi fil fil huwa il-possibilità illi il pajjiżi użaw risorsi iktar wiesa. U dawn wieħed irid anki inkludi il- il-prosperità tal-pajis meta ninkludu dawn il-pjanijiet. Grazzi Paolo. <clears throat> Iva, grazzi. Ijena naħseb illi propju lan ta' revizjoni huwa illi nsibu mhux biss niddiskutu imma li naslu għal soluzzjoni star regoli ta' six pack u two pack kif jaħdmu dawn ir-regoli biex inkunu nistgħu nidentifikaw x'inhuma il-bidliet possibbli li aħna nkunu nistgħu eh, nimplementaw. Jiena nħoss illi huwa importanti illi nidentifikaw dawn il-bidliet potenzjali waqt id-diskussjoni. Il għaliex imbagħad iridu nagħmlu inventarju tal pozizjoni differenti illi wieħed jista' jara fil bejn il-Parlament, fil-Parlament, bejn il-Parlament u l-Istati membri, fil-partit interessati, u ma nistawx aħna naddu għal proposta top-down, jekk irridu il-proposta eh, eh, tkun utli u ma tkunx minna konsekwenzi prattiċi. Jekk irridu eh, xi ħaġa li E tbiddel regoli biex ikonna xi ħaġa ħjar, allura irid ikonna eh, konsens. It-tieni punt tiegħi fuq il mekkaniżmu ta' Carbon Border Adjustment u kif qed titolbu intkom il-kalendarju ta' da. Aħna attwalment qed innidu evalwazzjoni ta' impatt anki bi studju estern li taksud tal-abna U fi xur li ġejjin aħna wara li konna dan l evaluazzjoni din l evaluazzjoni tal impazzel se nidu konsultazzjoni pubblika eh, dedikata mod speċjali a setturi involuti fil-mekanizmu ta' ġustament. Li ma setturi se jkunu l-ambitu ta' dan l-aġġustament u nistaw nimmaġinaw illi forsi fi żmien sena jista' jkollna proposta possibbli. Huwa strument komplikat ħafna u rridu nikkonsidrawha mill punt di vista legali u anki mill-kontenut u fil-komplessità kollha tagħha. Grazzi. Issa, meta nikkonsidraw il-ħin li u, fil-fat li fis-sitta u nofs mhux se jkollna iktar <clears throat> interpreti <clears throat> inħeġġeġ il-kollegi jirrispettaw il-minuta u nofs għal-mistoqsijiet u nista' anki nagħmel sinjal għal kommissarji biex ma biex jirrispondu within eh, minuti. Kerizani, grazzi President, grazzi Sur Gentiloni u Sur Komdombrovski. Spanjol. Il-trabaħu ke, tienen. ix li għandkom intom xejn mu faċli matul is-semestru Ewropew tippruvaw tilħu ħafna nijiet differenti, pereżempju tigarantixxu li jkun hemm finanzi pubbliċi fi stat tajjeb, li jkun hemm riformi strutturali, ehm, u tappoġġaw il-riformi strutturali li jistgħu waslu għal iżjed ħolqien tampjiki. U naf li forsi xi drabi l-Kummissjoni e, tippreferi tagħtina iżjed spazju l-Istat membru mill-li ieħor, pereżempju, e, tkun iżjed flessibbli f'dak li huwa deficit appat li dak il-pajjiż jagħmel il-reformi. Però issa hemm ċertu pajjiżi li jagħmlu ħafna wedijiet populisti. U iridu flessibilta Imma mhux tal-li ma jridux xamlu riformi tal-li jridu jreġġaw lura riformi li kienu għamlu. Dan kien il-każ ta' Spanja, illi minkejja l-ħafna zbilanċ makroekonomiku li għandha, l-fatt li għandha 14% ta' qatt u 90% dak li huwa dejn, il-gvern qed jgħid illi mhux ser jilħaq il-miri ta' deficit U apparti minn hekk qed jgħid illi ser ireġġa' lura l-unika riforma li kienet saret matul is-snin ta' kriżi, ġifieri dik tal-riforma tas-suq tax-xogħol. Is-sintom għettu illi eh, imħasbin ħafna b'dak li qed jiġri fi Spanja, għettu li Spanja mhux se jilħoq, eh, mhux se tilħaq il-miri baġitarji tagħha. Is-Sur Gentiloni qal illi s-sena 2020 se tkun sena mitlufa l-Spanja li x'mhux ser tnaqqas id-dejn tagħha, eċċetera. Is-sintom bħala kommissjoni tistaw tiħdum pen illi mhux ser tagħtu flessibilità fid-deficit u fid-dejn lil dawk il-pajjiżi illi eh, minħabba fil-populiżmu tant qed jitbedu mir-riforma jew saħan sitra dawk li qed jgħidu li ħajreġgħu lura riformi il-ftit riformi li kienu għamlu. Grazzi. Uh, okay, Tajjeb, fuq din il-mistoqsija. Il-kwestjoni ta' flessibilità kontra ir-riformi. Fu il-patta stabilità u tkabbir għanna klawzula ta' riformi strutturali illi hija propju mamula għal dawk l-istati membri illi jista ikollhom xiftit ta' flessibilità fit trajettorja fiskali tagħhom. U kien hemm diversi pajjiżi li qed jieħdu vantaġġ għet jużawha, jisfruttawha din il-klawżola. Mish edem din il-klawżola biex terġa' lura dawn il riformi le. Jek jerġaw lura bi riformi għal mbagħad il-flessibilità ma jkollha l-ebda sens. Fuq il pjaniet fiskali ta' Spanja, kelli laqa mal-Ministru Nadja Kolviju biex niddiskutu il-budget tal-2020 e, għaddej attualment il-negozjar imma għandi weda li se jiġu rispettati regoli fiskali Ewropej ma nistaw aħna nikkonkludu irridu nistennew naraw se jiġri. Grazie. Sur Gentiloni. Nishtiq nżid illi jider illi issa fi Spanja għanna gvern u din aħbar tajba u gvern li għandu seta budgetarja. ċoħe gvern li jista' jippreżenta budget verament illi hija ħaġa tajba għal Spanja ma anke għal Kommissjoni. Fil-laqat li kelli mal-Gvern Spanjol, dana ma kienx propju ċar meta se jiġi prezentat dan il-budget. Aħna fil-fatt konvinti li se jkonna dialogu pozittiv u kif għal Valdis fid-diskussjoni li kena mal-Ministru mal Calvino kien hemm tajba illi se jkun hemm konformità mal-affas ġenerali ta' regoli tana tal-Ewropa. Però din hija diskussjoni illi se seħ meta la darba nkunu ċevejna il-labbozz ta' din il-proposta ta' budget. U tafu intkom l-atteġġament tal-Kommissjoni hija dejjem ta' kooperazzjoni sħiħa u dialogu biex insibu kooperazzjoni. Grazie. Issa għaddu għarround limis, stasis jakilijas, il-ħodor. Grazie. Biex inkompli mis-sessjoni preċedenti, e, e, intkom għattu li hemm diskussjonijiet fuq il-proċedura ta' nuqqas ta' bilanċ makro Nishtiq ikun naf hemmx konsultazzjoni jew revizjoni speċjalment fuq l-indikaturi ta' dejn. Jiena nixtieq ikun naf jekk din il-proċedura ix se tkun formalizzata u jekk iva nixtieq inniħu sem. Nixtieq ngħid ukoll li pereżempju din il-proċedura kieku kienet eżisti 15-20 sen ilu kienet tkun kapaxi li turina noqqasijiet ta' bilanċ għawjien u forsi ċerti krizi ma kienux eh, eh, iseħħu. Umbat fuq il-sostenibilità fiskali fi żmien twil fuq il-MFF il-ġdid għal ċerti stati membri il-fondi se jkunu inqas minn xi 24 jew 27 Umbat meta wieħed is anki il-xejriet demografiċi f'ċerti stati membri se jġibu se jwaslu għal kwistjonijiet gravi. Il-Kummissjoni qed tħares iktar lem fil-futur u tanalizza kif se taffetwa is-sitwazzjoni fiskali ta' ċerti stati membri. Grazie. Sur Komissarju Dombrovskis. L-għonet fuq il- il-proċedura ta' macroeconomic imbalances. Anki aħna qed nevolvu il-filosofija tagħna fil dan il-kontest jiena ma nħoss li se jkun hemm xi bidla kbira fuq din il-proċedura fil-kontest tal-politika monetarja għax din il-politika edha tejn ħafna pajizi biex inaqsu d-dejn tagħhom. U aħna inħeġuhom il-dawn il-pajjiżi jużaw dan il dan l-effett. U inti anki sem staqsejt kieku kenna il-semestru Ewropew xi 15 saniru qabel il-kriżi għax kienet tejna nidentifikaw in-nuqqas ta' bilanċ makroekonomiku. U jinnaqbel, Iva, għandek raġun. U din ir-raġuni propju għalija illi aħna introduċejna il-semestru Ewropew. Dina kienet tal-lima illi aħna tal-limna mill-krizi. Fuq l-MFF li miss, aħna mhux dana qed niddiskutu eh, eh, dimna l llum il-proposta tal-Kummissjoni saret fil-kuntest ta' Brexit u biex nimlew il-vojt illi jiġi jinħala jinħolq bil-Brexit allura rridu innaqsu il-koezjoni u l-agrikultura biex nkunu nistgħu nżidu mill 0.13 għal 0.11. Iva fis-semestru fis-sostenibilità fi żmien twil eh, eh, aħna għanna dan l-intenzjoni fis-istituzzjoni eh, fiskali. Ġentiloni, Iva. Jena ma tantx nista' fuq dak li qal għal dis fid-diskussjoni li kellna u anki f'din qed naraw illi għanna fuq xiftit politiku eh, kapital politiku fuq il-sustanza ta' revizjonijiet tagħna għax anki fil-proċeduri ta' sbilanċi makroekonomiċi biex nagħmlu revizjoni ta' kif ħadmu kif dawn il-proċedimenti ħadmu f'dawn l-aħħar 10 snin. U importanti anki biex inkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni ta' tibdilit possibbli. U għacċar li xi ħaġa kienet pożittiva. Per eżempju, kif id-deficit tnaqqas f'dawn l-aħħar snin. U anki f'aspettiħor tar-regoli tagħna bla dubju aħna għanna anki inqas possibilità li nilħu riżultati konkreti u dana juri illi id-diskussjoni li se nidu l-ġimgħa diħla se tkun diskussjoni interessanti ħafna. Issa Antonio Rinaldi, ID, grazzi President, grazzi Kummissarji. Jiena nixtieq nitkellem fuq it-trattat tal-stabilità, ċew il-Fiscal Compact, u nixtieq nitlob nistaqsikom xi kjarifika. Aħna nafu l-artiklu 16, l-aħħar artiklu tal-Fiscal Compact, kien qed jgħid illi wara ħames snin ta' tħul fis seħħ fl-ewwel ta' jannar tal-2013 suppost kellu jiġi inkluż fit-trattati ta' fondazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U dana ma ġarax fil-Parlament esprima eh, parir negativ fuq dan. Imma l-mistoqsija hija din. L-artiklu 2 tal-trattat ta' stabilità jgħid illi il-partijiet għandhom japplikaw it-trattat bħal trattati ta' fondazzjoni. ċoe, it-trattat għandu jiġi applikat kompatibilment ma' trattati tal-Unjoni Ewropea. Fil-Fiscal Compact, artiklu 3a jgħid illi il-budget għandu jkun jew ugwali jew plus jew surplus. Imma hawnhekk hawn problema għax hemm żewġ trattati ta' fondazzjoni, ċoe Maastricht u Lisbona, jgħidu fl-artiklu 104 ċe u 126 ta' Lisbona jgħidu illi għanda tkun ta' 3% il-possibilità. Allora x'se nagħmlu? Huwa validi Lisbona u Maastricht jew huwa validu il-Fiscal Compact? aħna fil-revizjoni ma nistawx aħna nirranġawa din il-nuqqas ta' ċarezza, din il-inkongruenza, sur Dombrovskis. Grazzi tal-mistaqsija, mistaqsijiet validi ħafna l net huwa veru illi it-trasposizjoni tal-Fiscal Compact fil-qafas tal-Unjoni Ewropea huwa verament previst fil-Fiscal Compact u għal din raġuni il-Komissjoni preċedenti ħarġet bi proposta leġislativa biex tagħmel eżattament da li titterasponi l-prinċipi tal-Fiscal Compact fil-leġislazzjoni Ewropea. Però sfortunatament ma ma ma minnix ħafna progress fuq din il-proposta l kummissjoni speċjalment minn tal-Kunsill. Għax il-Kunsill jippreferixxi iżommu bħala proċedura intergovernativa Però fil-Kommissjoni aħna l-proposta għadna għadha mek. Fuq umbat il-mistoqsija tal fuq il-kwestjoni tal tal-budget ta' 3% mem lebda kontradizzjoni hawnhekk għax il-patt ta' stabilita' u tkabbir jipprevedi li kunem budget bilanċat fil-ċiklu ekonomiku billi ma jmurx iktar mill-3% tal-GDP fil-żminijiet ta' diffikultà. U dan huwa eżattament il-loġika ta' prevenzjoni illi situazzjoni fejn l-istati membri kellhom iġibu il-budget tagħhom f'dawn l-anijiet, l-interpretazzjoni dvarja, però dana jirreferi għal uh, pajizi fejem dejn oli, il-għan u budget bilanċat strutturali. Dawn il-kwistjonijiet jistaw anki jajnu anki diġa meta jkun hemm inqas minn 3% ċo meta jkun hemm 1%. Grazzi. Jiena mandi xej xin zit, mandi ħafna xin zit ma dak li għal Valdis. Il il-relazzjonijiet bejn loġika tal-komunità u loġika tal-interpretazzjoni bil-kwistjoni tal-inklużjoni tal-patta stabilità fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea E għadina għal din il raġuni il-Parlament u il-proposta ma kienieċ suffiċenti. E, għada kwistjoni miftuħa. Anki fuq kwistjonijiet oħrajn. Per eżempju, fuq il-font li salva l-istati, e, anki dan se diskutu fuq u fix li ġejjin. Grazie ħafna naddu issa l kellim li mis Raffaele Fittom li sijar. Grazzi, President. Żewġ mistoqsijiet, l-ewwel waħda fuq il-patta stabilta. U jiena se nikkonċentra fuq iż-żminijiet u kif. Ħafna drabi ntqal li lan huwa biex nissemplifikaw l-implementazzjoni tal-patta stabilità dak li nixtieq il-mistoqsija tiegħi hija li nixtieq nifhem jekk dawn il-bidliet se jkunu legali ta' dispożizzjonijiet jew ekkux se nżommu l-istess afas legali. U anki l fat li għaw dejmin, dejmin fil-implementazzjoni fil tal-approvazzjoni ta' dawn il-miżuri et jirriskja li ma jpermettix li l-istati membri kunu jistaw joħorġu b'miżuri xirqa fil-bidu tal-budget illi kif tafu da se jibda f'April. U Tini, mistoqsija li nixtieq nagħmel hija fuq il-budget ġenerali, fuq l-MFF. Minnaħa waħda, itnaqis fuq l-agrikoltura l-kozjoni illi anki xiftitilu tkellimna, tkellim, tkellim fuqhom il-Komissarju Dombrovskis. U minnaħa l-oħra anki il-fond ta' transizjoni illi jippenalizzaw ċerti pajjiżi u jgħatu risorsi eh, għal oħrajn u ma nifimx għaliex. Umbat il-kwestjoni tal-Green Deal fuq din il-Just Transition Fund u il-fatt illi naqqasna l-agrikoltura u koezjoni pratikament se jnaqsu il-rizorsi disponibli għal ċerti pajjiżi mhux il kulħan Sir Dombrovskis. Mela, fuq il-patt ta' tkabir stabilta' iva fil-fatt intqalu ħafna affarijiet u forsi l-aħjar ikun illi nikkonċentraw fuq dak li semmejt inti ġbir li nisimplifikaw u nagħmlu ħiżiet eh, effettiv. Fil-fatt iva naħsbu li hemm lok għal simplifikazzjoni tal battat ta' tkabbir u stabilta' u għal dik ir-raġuni aħna qegħdin nikkonsidraw bis-serjetà il-proposti tal-Bord Fiskali Ewropew. Il-proposti tagħhom huwa li nitbedu nitbedu minn indikaturi ehm, iżjed diretti, forsi iżjed viżibbli li huma tajbin fit-teorija ekonomika, però mbagħad ma jservux biex nispjegaw is-sitwazzjoni reali huma daqsxejn volatili wkoll. Iżjed il-qudiem forsi jkun diffiċli niġġustifikaw id-deċiżjonijiet fiskali li nkunu ħadna. U għalhekk forsi aħjar li ninfukaw fuq indikaturi iżjed diretti, per eżempju il-benchmark tal-nefqa. U dan e, minnaħa l-oħra jiddependi minn kemm huma għolja livelli ta' dejn fl-istati membri. Dwar il-mistoqsija fuq il-Fond ta' Transizzjoni Ġusta fil-kontest tal-MFF, Il-Kommissjoni meta resqet il-proposta taħat tal-MFF għamlitu dan għamlitu f'kuntest daqsxejn komplikat. U aħna naqblu li il-Fond ta' Transizjoni ta' Transizjoni ġusta mandux jitħaddem ma' skaptu ta' politiki oħra, per eżempju l-politika tal-bidja jew politiki oħrajn. U għalhekk il-Kummissjoni proponiet illi iżid 7.5 biljun euro mal-Fonda Transizjoni Ġusta apparti mill-proposta tal-MFF li diġa saret. Sur Gentiloni. Diffiċli di real. Huwa diffiċli li ngħid fil-bidu ta' din id-diskussjoni fuq ir-reviżjoni kif se tkun il-konklużjoni. Għadna fil-bidu ta' diskussjoni, ġifiri, ma nistax niprevedi jekk se jkunux bidliet tal-liġijiet jew u se jkunu differenti l-interpretazzjoni tal-liġijiet. Li jistaw kun importanti u koll, jekk niftakru aħna l-komunikazzjoni tal-2015 fuq il-flessibilità, kienet pjuttost importanti meta niġu għal ġestjoni tal-pattat kabbiru stabilta' Mela, il-rizultat narawx se jkun meta nkunu temmejna din il-konsultazzjoni pubblika wara xhur li se neddikaw għalih dan. L-Onorevoli Fitto tarab staqsa jekk u se jkun hemm dewbin. Aħna l-impentana huwa li din ir-reviżjoni nibduha mill-aktar kmieni possibbli. U pratikament eh, sen nagħmluh eh, inqas minn xarej qabel il-bidu tal-Kummissjoni ġdida u l-messaġġ huwa ċar ħafna. E, e, messaġġ li e, li għamlet il-Sinjora von der Leyen fil-Parlament illi illi talbitna nużaw bisħiħ il-flessibilità sħiħa fil-implementazzjoni tal-patta stabilità u tkabbir. Fuq dak li għandu xieqsam mal-distribuzzjoni mux, mux ugwali tar risorsi dana huwa riskju li dejjem għanna u dejmna, iva, aħna rridu nevitaw. Pero fil-bidu ta' din id-diskussjoni jistaw eh, joħorġu uh, anki argumenti biex jgħidu li dawn ir-riskju nistaw nevitawhom. Is-Sur Guzmaw mill-Gwe, grazzi ħafna, Sinjura President. Fl-aħħar ċiklu politiku f'dawn l-aħħar erba' snin, pajjiżi kellu l-aħjar wirja ekonomika minn mindu eh, daħal fiż-żona euro. Naqqas il- il-din pubbliku b'10 fil-mija. U minn kif dan kollu, xiru xorta waħda japplika politika illi l-Kummissjoni Ewropea ma qablitx maħħa fl-ebda fażi pajjiżi nexxielu imur aħjar mid-bassiri li kienu saru anka mill-kalkoli tal-Kummissjoni li dejjem kienu żbaljati. U minn kif dan kollu il-Kummissjoni Ewropea qed tibqa' tpoġġi pajjiżi ma' dawk il-pajjiżi li qegħdin friskju illi ma jirħuġ l-anijiet tagħhom eh, għabbażi tal-indikatur tal-bilanċ budgetarju. Jider illi eh, stati membri li suppost huma ugwali qed jiġu trattati mod differenti. Jiena naħseb li jkun aħjar li jkollna regoli iżjed flessibbli. Pereżempju, l-investiment ma jiġix inkluż fil-kalkolu tad-deficit. Aħjar hekk milli jkollna regoli eh, iżjed tretti illi jiġu applikati b'mod mhux indaqs fuq l-istati membri. Hemm ċertu arbitrarjetà U fuq dan nixtaqt insaqs il-Komissjoni jekk għandix xi pjan biex tindirizza l-isbilanċi makroekonomiċi ta' dawk il-pajjiżi illi eh, jaqbżu il-limitu il-limitu tal-deficit fil-bilanċ. Per eżempju, l-Ġermanja kella rata ta' 7.2 fil-mija dejjem qabżet is-6 fil-mija mill-2010 law, mbagħad l-Olanda kella eh, qabżet il-6 fil-mija kull sena wkoll. koll Issa meta jkollok pajjiżi bħal dawn illi eh, ħajerġaw jaqbżu l-limitu tad-deficit, Jekk dan jiġri, il-Kummissjoni ħatressaq xi miżura jew kalla ħatressaq xi proposta biex nindirizzaw din il-problema illi qed timina l-integrità taż-żona euro? Grazzi. Mr. Dombrovskis. Uh, well, uh, yes. So, uh, first, as regards... Uh, uh, Sur Dombrovski siva mela dwar il-wirja fiskali tal-Portugal. Meta prezentajna l-pakket tal-ħarifa ta' semestru Ewropew, kif qal il-Komissarju Gentiloni, aħna għamilnija ċara illi konna namlu differenza bejn is-sitwazzjonijiet differenti tal-Istati membri u konna tkellimna fuq dawk l-istati membri li mużawx eh, l-aħjar żminijiet tagħhom biex jippruvaw inaqsu l-livell ta' dejn u l-Portugal ma poġġejniex ma dawk il-pajjiżi, aħna fil-fatt irrikonoxxejna illi il-dejn pubbliku qabad in-niżla u eh, id-deficit pubbliku koll eh, beda jonqos fil-fatt fil-budget tas-sena d-dieħla huwa kalkulat li ħajkun hemm saħansitra iżjed surplus. Dwar fuq l-isbilanċi makroekonomiċi, dwar dawk il-pajjiżi li għandhom eh, eċċess fuq il-kont kurrenti, per eżempju, il-Ġermanja u l-Olanda, għalek propju konna bdejna proċedura fuq l-isbilanċ makroekonomiku mal-Ġermanja u mal-Olanda u għalek qed inżommu għajnejna fuq il-politiki makroekonomiċi li hemm f'dawn il-pajjiżi. Apparta minn hekk aħna li dawn il-pajjiżi dejjem ġbidnilhom l-attenzjoni li jridu jużaw il-marġni fiskali li għandhom biex jistimulaw l-investiment. Din is-sena speċjalment rajna illi resqu illi użaw ħafna pakketti ta' stimolu fiskali, kemm fil-Ġermanja u kemm fl-Olanda, u aħna nasbu illi din il-mossa minnaħa tagħhom kienet verament fuqta fil-konċett fil-kontest ta' ċiklu ekonomiku. Grazzi ħafna sur eh, Gentiloni, qabel naddi il-kelma lil kummissarju nista' ngħidilkom l-interpretazzjoni ħati għaf issa bekk nirridu nkomplu kollox bl-Ingliż. Il-lejla tajba. Uh, uh, yes, the